Aħna rġavajna setta bozza rizoluzzjoni minnaħat tal-gruppi politiċi tal-parlament nistana la il-dibattitu il dibattitu l votazzjoni issir illum stess. Mela, minnaħa tal-PPF, e, fissem l-ICR, saret talba għal-nomina ta' Pascal Arimu